illi jaddi xi kumment jista' jagħmel dan iżdek m'hemmx kummenti dawn li ħatrid jkunu konfermati. Nhar l-erba skont l-artikli tal-proċedura tal-Parlament jiena naħseb illi nistgħu ngħidu li l ftejim kien adottat ukoll. It-titli ta' dawlatti legali ħajkunu publikati bizzida magħhom illi aħna fil-fatt Kellna kumment anka minna tas sur kombendit. Iżda dan ħajkun imnizzer kollu fil-minuti u koll. Iżis kollegi l-ħamis li għadda il-Kunsill tal-Ministri tal-Ġustizja